prassi fis-sejħa l-appalti u sertejn fil-ksib tal-impatt l-impatt mixtieq fuq is-suq. Dawn il-miżuri ser jipprovdu sinjali tas-suq u ħajjippermettu jippermettu lill-awtoritajiet pubbliċi lill-manifatturi u anke lill-investituri biex jippjanaw aħjar għat-transizzjoni lejn mobilità li ma tniġġis sal-nofs is-seklu. L-adozzjoni ser tirrappreżenta stadju importanti lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-mobilità tagħna u lejn il-miri tagħna sal-2050. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju, issa nagħti fisem il-Kummissjoni tat-Trasport u għat-Turiżmu nagħti l-kelma lill-Onorevoli Deli illi mhux qed nara hawnhekk Nista' niftaħ l-intervent tiegħi fisem il-PPE għall-Onorevoli Piper jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Il-protezzjoni tal-ambjent għandha ssir fuq livell Ewropew irid ikollna rwol importanti għall-istati membri permezz tar-rinnovabbli l-użu tal-enerġija rinnovabbli nifrankaw l-enerġija illi naqsu s-CO2 u naqsmu fuq sfera transkonfinali eċetera eċetera jekk aħna nikkontrollaw u naqsu l-ispejjeż tal-enerġija dan ifisser illi aħna favur tar-regoli fuq livell Ewropew iżda ejja ma nidħlux fis dettall ċertament mhux għal l-autoritet lokali m'għandniex ninterferixxu hawnhekk f'dan il-proċett ir-reġjuni tagħna il-fatt hija hija bħal bħal tuffiħa mħassra fil-offa tal il elettriċi tal-elettriku jiswaw ħafna flus u dan it-tip ta' trasport huwa għali, ġifieri jridu nippermettu il-konsilli biex jiddeċidu huma u mhux nippjanaw aħna għalihom u nistipulaw regoli għalihom għal boħra n-nies ħajkunu qed jgħidu illi qed nikkonċentraw fuq liġi inutli l-Ewropa ilha tindaħal wisq fil-liġu tal-istati membri. Grazzi ħafna Issa fissem il-grupp tal- l-essendi onorevoli dan sal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, jiena nixtieq nestendi l gratitudni tiegħi sul grib u l-Kummissarju u t-tim tal-Kunsill għax-xogħol li għamilna flimkien sul grib. Inti rapporter ġust, inti wettaqt il-negozjati bejn id-diversi gruppi kif jixra u nifraħlek għal dan. Dan il-fajl huwa eżempju ċar dwar dak dwar dak li aħna eletti biex nagħmlu illi ntejbu l ambizzjoni fil-ġrida kontra t-tibdil fil-klima, ntejbu l-azzjoni tagħna biex innatfu l vetturi li hemm fit-toroq tagħna, ovvjament li huma l kontributur ewlieni mhux biss għall emissjonijiet tas CO2 iżda wkoll għal l-arja ta' kwalità skadenti li qed taffettwa ħafna minna ħafna minn daw iċ-ċittadini. Is-sejħa tal-appalti tagħmel tajjeb għal 14% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u 75% tar-reġistrazzjoni ġdida tal-basis u dan u hija ħaġa tajba nobbli li aħna nkunu qegħdin ninaqdu flimkien hawnhekk biex nipprovdu flejjes għal vetturi li ma jħammġux li jistgħu waslu l-merkanzija u jgħinu l-istati membri biex jiksbu l-miri klimatiċi tagħhom sal-2030 35% tal-basis ħajkunhom ikunu ta' din it-tip u issa huwa rwol tal-Kummissjoni tal-Istati Membri biex jaċċertaw l-awtoritajiet nazzjonali nataw il-mezzi meħtieġa. Se kolli ngħid illi b'rispons għal kollegi tiegħi fil-PPE aħna għandna bżonn din l-ambizzjoni, ma nistgħux biss noqogħdu lura nisperaw l-affarijiet jevolvu waħedhom u li aħna naslu waħedna, irridu nieħdu deċiżjonijiet minn issa qed naraw protesti mhux biss ċertu stati membri iżda fl-stati membri kollha miż-żaża miċ-ċittadini konċernati jridu nieħdu diklazzjoni partikolari issa minn issa u bekkina jiena kburi li għamilna dan, però nixtieq ngħid illi huwa l-Parlament huma li bliet illi dejjem iridu iktar ambizzjoni huma l-istati membri illi ħafna drabi għadu lura. ura hija t-talima li jiena limta hawnhekk dan il-Parlament jiena nispera li nerġa' lura f'dan il-Parlament bħala persuna Ingliża, situazzjoni prekarja, jekk din hija l-aħħar darba l-aħħar diskors tiegħi proset ta' xogħol li tagħmlu qed nieħu gost li tallimt ħafna minn għandkom u nispera li nerġa' niġi lura hawnhekk biex nitgħallem iktar affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega u nisbaħ xewqat. Issa fisem nagħti il kelma lil onorevoli Demis Maker fisem li sijar grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Preċedentement kon għadin id-debattu dwar l-ewwel standards ta' tnaqqis ta' CO2 għal dawn il-vetturi tqal issa dossier differenti qed nitkellmu dwar vetturi li ma jħamġux qed nippruvaw ninkoraġixxu l produzzjoni ta' dawn l-istess verturi u naħseb illi dan huwa sinjal ċar importanti. Matul l-aħħar vot ta' dan il-Parlament għada aħna għandna żewġ opportunitajiet li nażlu żewġ miżuri prattiċi għall-aħħar biex niġġieldu kontra tibdil fil-klima l-arranġamenti għas-sejħa tal-apparti huma ta' effett importanti biex ngħaddu għal din il-mobilità li ma tħammitx il-gvernijiet għandhom jipprovdu. Għandhom jagħtu l-eżempju l-gvern tiegħi, il-gvern fjammingu huwa wkoll qed jieħu l-impenn lejn sistema ta' sejħa l-apparti sostenibbli. Irridu niġġieldu kontra il-bidla fil-klima, iżda anka minħabba l kwalità tal-arja fl-ibliet u l-municipalitet tagħna li għandhom jitjiebu u di parti tijaj l-MBA naħseb li importanti li aħna nażlu soluzzjonijiet neutri mhux biss vetturi tal-batteri, batteriji iżda soluzzjonijiet oħra fosthom vetturi ibridi, LNG jew teknoloġija tal-idroġenu. Dawn it-teknoloġiji kollha għandhom jintużaw, irridu nużawhom kollha kemm huma jekk għandna ngħaddu għal mobilità li ma tħammis grazzi ħafna. Issa ngħaddu Għall-alde nagħti l kelma lil Bilbao Barandika għal żewġ minuta. Jekk minuta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Kummissarju kum f sanità per kulħadd permettu li billi nibda billi nifraħ ir-rapporter u x-shadows kollha xogħol kollu li għamlu fuq dan il-file. Din il-proposta għandha tagħti kontribuzzjoni biex ikun hemm kien hemm objettiv konġunt li għandha naqsu sa 20% l-emissjoni ta' trasport mill-2025 u għandna żewġ virtujiet li fosthom. Realizmu ċarezza, għandna bżonn ir-realizmu ċarezza biex inkunu nistaw eh, Eh, niġildu argumenti fostom ta' diesel, għandu ċertu argumenti perversi fih ukoll. Għanna naqsu l-emissjonijiet permezz ta' vetturi li ma jħamġu u flimkien ma dan irid ikun hemm hemm ukoll eh, spiża soċjali minħabba telf telf telf fix-xogħol fil-industrija tal-karozzi u jfisser ukoll li ma nistgħux inġeddu l-flotta tagħna li hija iktar waħda li tniġġes milli għandna preżentament. Irid ikollna politika li hija ordinata realistika għat transizzjoni il rendikondibbiltà u realizmu huma kollha importanti li għandna jkollha miri tangibbli. Pajjiżi oħrajn għandhom ukoll dan kollu għandhom jgħinu lill djar l-individwi, professjonisti biex inkunu jistgħu jippjanaw l-investimenti tagħhom ċertezza biex ikunu jistgħu jaqtaw l-ispejjeż tagħhom. U dan ir-regolament bekk ser fil-ġlieda kontra għal kriżi li hemm fil-beħ u għandha tistimula politika industrijali li kollha għandna wkoll naċċeleraw tali tranzizzjoni lejn dan it-tip ta' vetturi. Irid ikollna intermodalità biex kull mezz ta' trasport jista' jagħti l-aħjar kontribut tiegħu għall-efikaċja enerġetika għall-ambjent, għall-aspetti soċjali u għall-mobilità fl-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar Is-soluzzjonijiet ġodda li ħapprovdu aċċess għal dawn il-vetturi dan importanti għal ċertu stati membri fost affarijiet oħra l-età tal-karozzi marret minn 8 snin għal 12 il-sena 2014-2017 qed nitkellmu dwar żieda sostanzjali jekk qed titkellmu dwar vans qed nitkellmu 13-il sena jekk niblokaw ir-renovazzjoni u wieħed jispera illi nmorru minn 100 għal 0 hija impossibbli hija u xi ħaġa hija biċċa aħbar terribbli għall-ambjent u għas-sigurtà tagħna. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa lill-Onorevoli Konneġva għal minuta u nofs. Grazzi, grazzi ħafna President, il-Kummissarju, kif intom tafu jiena ma tantx ħadd gost li huwa r-riżultat ta' dan il-ftehim fuq il-mobilità li ma tħammiġ aħna imponejna wisq kondizzjonijiet fuq il-produtturi biex inaqsu l-emissjonijiet tagħhom u probabbilment dan huwa l-każ. It-test tad-direttiva dwar il-promozzjoni tal-vetturi li ma jħamġux kellhom jagħtu bidu għal suq bil-vetturi dan it-tip ta' vetturi is-settur tas sejħa tal-appalti pubbliċi ħajġi tard wisq u dan ukoll ħajinkludi diversi loopholes. Il-produtturi ser ikollhom iħallsu biljuni ta' euro biex jiżviluppaw dawn il-vetturi, iżda min se jixtrihom meta s-settur pubbliku għadu mhux lest għal dan it-tip ta', ta sitwazzjoni li stati membri ħasslu idejhom u ħallew il-pis kollu fuq il-produtturi huma ddiskutaw vetturi ta' kostruzzjoni illi mhux se jagħtu ebda tnaqqis fil-emissjonijiet anke il-kwistjoniet tal-żejt tal-palm oil u tal-biofuels ma ġietx indirizzata, stadju kien qasir wisq l-iskadenzi mhumiex daqshekk eh, sodisfaċenti il-Parlament bih il-pożizzjoni tiegħu u d dokument ma laħaqx l-aspirazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss u din hija l-aħħar darba li jien ħankun qed nippresjedi l-plenarja llum naf li ma tantx hemm nies fis-sala, iżda nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal oħra tal-li votajtuni jew tajturi sena u nofsu jienu biex inkun viċi president għamilt l-almu tiegħi biex nonora l-pożizzjoni tiegħi provajt nipparteċipa kemm hu possibbli u provajt nonora l-impenn li kelli meta jiena ressaqt il-kandidatura tiegħi il-ħatra tiegħi u biex naċċerta iktar pluraliżmu fil-buru. Grazzi ħafna minn qalbi u l-isbaħ xewqat lilkom ilkoll illi ser tkunu qegħdin hawnhekk fl-elezzjonijiet li jmiss biex aħna nkunu nistgħu nibnu Ewropa, Ewropa ħer Ewropa li nistgħu kolli nkunu gburin tagħha. Grazzi. E adesso nome del gruppo dei Verdi Alleanza Libera Europa. Fissem il-ħodor u gwe. Il-ħodor u l-Alesco Zoni, il-Riveri Marcellesi. Greta Thunberg għaltenna l-bira fil-Parlament Ewropew il- dar tagħna qiegħda tinħaraq din hija emerġenza tal-klima aħna rridu naġġixxu llum qabel għada is-settur tat-trasport huwa wieħed mill-iktar setturi li nniġġes u allura rridu issa kif għedna ntejbu l-settur ehm, u mbagħad nitkellmu fuq il-vetturi oħrajn u li jkunu iktar nodfa li qed niftamaw naħdmu dwarom. Imma għalkemm qegħdin nagħmlu dan il-passi kollha, Birra Grazz Thunberg għaltina mhux qegħdin nippruvaw nagħmlu l motana tagħna biss, niprufaw namlu nagħmlu kollu li huwa possibbli. U hija revoluzzjoni ġenwina. U anke fis-settur tat-trasport tal-mobilità, anke fis-saħħa u fil-klima irridu nsegu l-eżempji ta' munċipalitajiet pal Valencia u Madrid fejn aħna qed naraw transizzjoni li qed isseħħ għal żvilupp sostenibbli mingħajr il-fossil fuels. Madrid pereżempju ħajkonna flotta ta' tal-linja ta' xarabanki li jkunu meleċċi li jkunu aħjar tajjeb għall-ambjent. Diġà qegħdin qed jittieb il-ħajja ta' kwalità tal-arja tan-nies ta' Madrid permezz ta' dan il-pjan. Ġifieri dan huwa eżempju ta' affarijiet jistgħu jseħħu jekk taħsew irriduhom jirnexxu. Grazzi l-Honorable Volken. Aħna hawnhekk trasport ftit tkun iktar nadifa, irid ikun hemm xarabank nadi, xarabank tagħna li jkun eh, nkunu nodfa. Eh, aħna rridu naħdmu naħsbu l-qudiem, naħsbu l-qudiem Aħna rridu naraw li dan ix-xejn pubbliku jagħmel 70% tas-suq. Aħna rridu nagħmlu aħjar minn dawn il-vetturi tal-passiġġieri, 90% ta' dawn il-karozzi li jinxtraw f'sena ħaj jaħdmu bil-elettriku. Aħna fil-Ġermanja, fil-Berlin sal-2030 ħajkollna emissjonijiet żero u ħajkonna il rotot tal-linja li jkunu qegħdin jaħdmu fuq l-elettriku. il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 smajna li kien iktar issa li minn kien minn qari li jkunu iktar ambizjużi, imma għalmenu nagħmlu xi ħaġa għandna miri vinkolanti għal municipalitajiet tagħna. Meta niġu għal xiri tal-vetturi huwa ment importanti. Mhux qed issolvi l problema ta' tniġis tal-ajru, tal-arja, imma huwa kontribut importanti mexxina fit-triq it-tajba nittama li l-parlament li jmiss jkun ambizzjuż ferm u nsama li jkun il-każ insomma ah, nilqgħu l-fatt illi għamilna progress u imxejna fit-triq tajba ix-xejxejn. Issa ngħaddu għal Onorevoli Boots, il-Kommissjoni. President, eh, membri onorevoli. Grazzi ta' dan id-dibattitu. Jiena tassew kuntenta li għandna appoġġ qawwi fil-Parlament Ewropew għal din il-proposta. Għal darbaħra nixin ingressa il-rapporter u shadows għal dak li aħna nsejħulu negozjar kostruttiv ferma li ġdan permettina li naħdmu fil-ħin biex nadottaw l-abbozz qabel il-pawża tal-Parlament. Issa fil-dan fil-kien ma' paketta ma' beta' għetna jodlieta, direttiva reveduta ħattaqdi ġwol importanti biex ikonna tnaqqis l-emissjoniet fis settur tat trasport li huwa meħtieġ sabiex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għall obbligi tagħna u il-COP21 u l-lin minnek. Naddottaħ ta' dan il-Parlament ħajja ċerta li ħajkol kontribut waqtu tal dannanijiet Diġà fil-perjodu tal-2025. Iżda qabel ma nagħlaq nixtieq nagħti xi kummenti abbażi ta' kummenti tagħkom. L-ewwel nett rigward il-livell ta' ambizzjoni iva. Dan il-pakkett din il-proposta hija waħda ambizzjuża u dak li għandna bżonn. Fl-istess waqt huwa realistiku eh, dak li tiġi propost u skont il dbassir tas-swieq. Importanti niftakru il-networks kbar tal-ibliet u hubs anki l-Konsil ta' Municipalitajiet u Reġuni Eh, kidbu milux il-Parlament Ewropew anki l-Presidenza Rumena u eh, eh, appoġġew bisħieħ il-proposta tagħna. Ġifieri iva fuq livell lokali kulħadd lest li jaħdem il-spiża tax akkwist ta' vetturi ta' missjoni żera jiġifieri jekk bil-batteriji jew fuel cells hija għolja, vera. Imma il- Spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja huma ħafna iktar qrib dawn tal-vetturi tistgħu jkunu iktar baxxi fil-żmien tal-proposta li qed tiġi eh, tal-miri qed tiġi proposti u anki l-ekonomija tal-volum li ħajnaqqas il-spejjeż meta għandna bżonn l-appoġġ finanzjarju aħna lesti li nużaw strumenti esistenti bħal efsi esif proprjament u s-sef u strumenti oħrajn biex inejnu il-mobilità żero ta' mizzjonijiet. Infakkar pereżempju l-istrument ta' xarabankijiet ehm, elettriċi. Biex inti jkollok eh, eh, xirri pubbliku f'dan il- li jkun eh, mejjum bl-investimenti ta' tajn l-industrija ħafna. Barra minn hekk, kumment fuq informazzjoni addizzjonali fuq l-industrija f'Ġunju li għadda fl-2018, grupp ta' rappreżentanti ABB, Skoda, Solaris, Ursus u oħrajn bagħtu ittra miftuħa lill-Kunsill biex jitolbu għal iktar ambizzjoni mill qed tiġi proposta mill-Kummissjoni u li kkonfermat illi lesti illi jwasslu r riżultati u li jaqdu dak li huwa meħtieġ minn għandhom. Ġifieri għandna talba kemm minn ħadd domanda kif ukoll tal-provvista. L-aħħar mhux lanqas nixtieq nikkonferma li dak li sema minn għandkom ħafna pajjiżi li qed imexxu qed imorru lil dan il-ftehim u ħafna impenjaw ruħhom li jużaw dawn il basit eh, dawn il-ġara banket eh, ze missjoni zero b'naw 20 sena oħra u kulħadd qed jirġi mħedġiċ li jisegwi dawn l-eżempji ta' dawn il-bliet kbar, networks kbar ta' trasport. Għalkemm veru li mhux kulħadd għandu riżorsi u għalfejn espert ta' Pariġi u Amsterdam, issa aħna lesti li konna diskussjonijiet u li nipruvaw ngħinu naraw x'nistgħu nagħmlu biex ikun hemm negozjar ta' prezz aħjar tal-industrija għaldaqstant jiena tassew nistenna bil-ħerqa l-adozzjoni tal-onorevoli għadha fil-plenarja Naħseb li dan il-fajl juri għal darbohra li jekk aħna nuru li aħna għandna bżonn. Nuru li hemm bżonn u ninaqdu nistgħu nwasslu benefiċċju konkret għaċ-ċittadini tagħna grazzi tas Yes, Madam Commissioner. Iva, Sinjor Komissarju, naqbel bisħiħ miegħek u grazzi tal-pożittivizmu tiegħek u issa nagħlqu dan id-dibattitu u ħanisimhom mir rapporter tagħna. Grazzi, Sinjura President. Il-koll nafu fil-rigward tal-setturi tal-enerġija rinnovattiva, naħseb li hawnhekk. Irridu ħarsu minn dak l-aspett ukoll. L-ewwel nett, l-appoġġ għal dan is-settur ta' vetturi b'emissjonijiet baxxi biex isejħulhom hekk huwa ċertu forma ta' incentiva għall-industrija eh, kif ukoll biex nipproteġu l-bliet eh, illi għandhom problemi bil-arja nadifa fil-fatt bil-kwalità tal-arja bil-tnaqqis eh, tal-emissjonijiet. Jekk dal-trasport jistax jgħinhom biex jiksbu riżultati aħjar. U ma ċittadini li jixtiequ propju l-arja nadifa u jien għandi dan l-eżempju, l-eżempju wieħed ħanatikom li dawk li ħobbu eh, jiġru eh, wara ħafna ġiri eh, madwar da dil il-belt jafu li jina kontet namel ħażin. Illa li jiex spiċċajt bil-marda tal-pulmun. U meta naraw ċifri tal-mart tal-ċittadini tagħna fejn għandna ħafna problemi respiratorji u jmutu qabel eh, rridu nirreflettu fuq propju fuq x'għandna nagħmlu. Ma aktar u aktar ibliet fejn eh, għandna bżonn id-deċiżjoni tal sindki ta' dawn il-bliet biex nillimitaw l-ammont ta' vetturi li jidħlu fiċ-ċentri tagħhom li m'għandhomx emissjonijiet baxxi. Eh, u aktar aċċess tal vetturi elettriċi. Jiena nifhem dak li għall l-Onorevoli Piper li dan huwa impenn eh, li huwa fidel stati membri li jintefa jitfa pis fuq l-intrapriżi żaru Iżda wara ħafna diskorsi ma daw l-NGOs, ma daw il reġunijiet ma daw il-kumpaniji, matul il-konsultazzjoni qabel il-rapport finali jina notajt li ma jistgħu jaċċettaw propju dan il-fatt li wessajna d-definizzjoni ta' vetturi eh, b'emissjonijiet baxxi jew mhux bla emissjonijiet anzi. Il-biometanu, l-elettriku, dan eh, ħoloq il-possibilità tal-kim jaħ retrofitting crowdsourcing, ġifiri eh, vetturi li diġa eh, huma eżistenti jistaw jaħdmu b'dawn ir u wkoll. U dan permessa tal-konsultazzjoni pubblika ma' sindki mal mm, daw kollha konċernati primarjament eh, mal-intrapriżi zaru medji li għallulna x'qed jistennew biex dan ir-regolament ikun aċċettabbli. Iżda nafu wkoll li dan huwa effett ta' kompromess bejn tliet istituzzjonijiet il-Parlament, il-Kunsill u li jagħti l-opinjoni tiegħu l-approċċ ġenerali u l-Kummissjoni Ewropea. Xtaqt għal darboħra nirringrazzja għal darboħra u naħseb li informazzjoni importanti hija dik li l-fondi Ewropej tal-2020 il-qoddim għandhom jappoġġjaw din id-direttiva u din hija forma ta' inċentiv għal dawk li jixtiequ jingħaqdu eh, għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Jina xtaqtu kol nir-ingrazzja tassew għal-ħidma matul eh, din eh, dawn il-ħames snin eh, u għal dak kollu li stajna nesperjenzaw f'daw l-axħar ħames snin. Xi kultant jirnexxilna iżda naħseb li bil-fema li qed nagħmlu dan b'mira pożittiva nagħmluha għal benefiċċju tal-Ewropa. Grazzi. Very much. Grazzi inti. Bekk għalaqna dan id-dibattitu, i-voti sir għada. Kollegi, nixtieq issa b'rispett nirringrazzja l-Onorevoli Butch għax-xogħol minn tagħha u il-lejla tajba nati e, membru oħra tal-Komissjoni, Sinjura Jurova, għan diskutu r rapport tas-sur Tadeusz Fika. allura mixin lejn is-suġġett tal-użu ta' għodot u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju. Rapport tas Sur Zjewska. Għandek erba' minuti l kelma eh, Signora President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu, eżiz eh, kummissarju, eżiz ħbib, Eh, nħossu diġa li eh, wasalna fl-axħar eh, ta' dan il-parlament izdanna dokumenti li u rapporti li s-suq Ewropew l-intraprizi Ewropej jistennew għal-jom. L-ewwel net xtaqt tassew nirringrazzja lil kummissarju Jurodo eh, għal tim kollu tagħha li prepara proġett eċċellenti tad direttiva li b'mod sinifikattiv naqqas ix-xogħol eh, kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill u permetta wkoll tassew l-negozjati kalmi waqt it-triologu. Eh, nirringrazzja ta' sew koll il-kollegi kollha tiegħi eh, il-Shadow Reporters illi b'mod attiv daħlu eh, għal dan il-proġett flimkien fuq ix qed nitkellmu, qed nitkellmu għall-użu eh, ta' drittijiet eh, soċjetarji dwar eh, suq ewlieni Ewropew u qed nitkellmu dwar x'inhu l-moderni l-aspett modern tad-dinja tagħna, ġifieri digitalizzazzjoni. Din id-direttiva tiftaħ possibilità ġdida reġistrazzjoni ta' entitajiet ta' soċjetarji permezz ta' din il-lodda digitali jew inkella bluzu tal-internet fi klim ieħor. U huwa kważi sorpriża illi matul eh, din il-kadenza ta' daw l-ħames snin ta' digitalizzazzjoni. Fl-aħħar qed nitkellmu dwar regolament illi huma mistennija mill eh, kumpaniji Ewropej. Eżis sinjuri, xtaqt nisħaq illi il-mira Eh, li kellna u dimna hija biex intejbu u nħaffu l-ħidma ta' daw il-kumpaniji f'dan il-kuntest delikat ta' reġistrazzjoni ta' soċjetari. U nuqqas ta' regolamenti rigward reġistrazzjoni, applikazzjoni ta' dokumenti, jew inkella nuqqas ta' koordinazzjoni bejn is-sistemi differenti marbuta eh, ma' ċerta stati membri, Mm, diġa dik il-possibilità diġa kienet hemm, però din żiedet il-nefqa il-ħin meħtieġ għal dawn il-proċeduri u nuqqas ta' ċertezza sa' ċertu punt fir rigward ta' reġistrazzjoni ta' kumpaniji fi stat membru ieħor illi wassal fl-aħħar mill-aħħar għal nuqqas ta' possibiltajiet fis-suq forsi tal-kumpanija ma nħolqitx jew inkella kella eh, tirreżenja minn ċerta kontratti minħabba il-proċess twil meħtieġ biex din ir-reġistrazzjoni seta tissir. Id-dokument li għandna qudiemna hawnhekk naqqas dak iż-żmien u se jwassal għal fatt li din ir-reġistrazzjoni permezz ta' mezzi diġitali jista' jsir bej 5 sa 10 tim. Ovvjament, meta nikkonsidraw ukoll li jintlaħqu l-kriteri kollha marbuta mal reġistrazzjoni fil-istat membru. Ovvjament, il-dokumenti kollha jkunu preżenti u rrid ikun hemm ukoll restrizzjonijiet kollha neċessarji li aħna prevedejna fid-direttiva illi għandhom jgħinu fil-ġlieda kontra eh, kull forma ta' kriminalità. U dan Eh, huwa importanti ħafna lina. Sinjuri, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ammont ta' kumpaniji eh, li dan jista' jindirizza. Ovvjament, skont il-ċifri li għandi eh, madwar 24 miljun kumpanija. Minnom 80 madwar 80% huma propju eh, soċjetarji u l-maġġoranza tagħhom huma intrapriżi żarru medji, ġifieri dawk il-kumpaniji li joħolqu l-ikbar ammonti ta' eh, impjiegi u l-inħeffu eh, daw il-proċessi, eh, naqsu il-pis u nollu l-żieda fil-lieħ ta' daw il-kumpani huwa propju dak li huwa dmir tagħna. Palmetilkom diġà dawn il-drittijiet eh, se jkunu indirizzati lej kumpaniji blisma. Għonek qed nireferi kol għal-Kummissarju illi senaraw naraw ukoll studju li wara sitt snin dawn ir-regolamenti se jiġu applikati għal kull tipi ta' eh, isma. Xtaqt u koll nisħaq fuq il-fatt li hemm il bżon ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri wkoll primarjament eh, f'ċerta aspetti ta' din id-direttiva, ġifiri bħal per eżempju eh, elementi bħal eh, pożizzjonijiet ta' diretturi jew li wieħed jgħid li jikkonferma li persuna individwu jikkwalifika biex jieħu il-pożizzjoni ta' direttur, per eżempju dan għalhekk daw il-kriterji huma għadhom għal-futur. Uh, Din id-direttiva ovvjament tista' twassal għal ċertu komplikazzjonijiet iżda fl-aħħar mill-aħħar din tista' biss iġib benefiċċji għall-istati membri eh, għal dawk l-istati membri li jimplementaw dawn ir-regolamenti b'mod kif xtaqna aħna u bekk eh, dalwaqt inkunu nistgħu naraw bla dubju ta' xejn eh, E, imprendituri Ewropej tagħna se jsiru jafu dan aktar u aktar mal allura nittama li kollha kemm intom tivvutaw favur e, l-konklużjoni tal-ewwel qari. Grazzi. Madam President, Honorable Members, tomorrow. Ada, ħanimxu, fil ħanimxu pass il-qoddim għal dan dawn l-era digitali għal kumpaniji. U sal-axħar minuta din namlu dan l-intraprenditori joħolqu u jmexxu kumpaniji b'mod iktar irħis permezz ta' dan li qegħdin nagħmlu u fl-istati membri kollha kumpaniji ħajkun f'pożizzjoni jużaw is-sħiħ dawn l-għodod diġitali u proċessi mhux biss fuq livell nazzjonali imma wkoll b'mod transkonfinali kumpaniji eh, se jifrankaw il-flus u l-ħin meta jmexxu dawn il-kumpaniji jew xi fera tagħhom meta jużaw dawn l-għodot u da kollu jagħti iktar standards ta' sigurtà. Jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u l presidenzi rispettivi kollha tax-xogħol li wettqu u l-kooperazzjoni eċċellenti li kien hemm il-Kummissjoni kuntenta bir-riżultat. Speċjalment il-ftehim politiku fuq id-direttiva fuq l-għodot u proċessi diġitali tiċċara iżjed li l-istati membri jistgħu jżommu l-sistemi nazzjonali eżistenti tagħhom u proċeduri u ħtiġijiet waqt li jagħmlu possibbli proċeduri online għal kumpaniji, reġistrazzjoni u filing ta' dokumenti bħala salvagwardja importanti kontra l-frodi, id-direttiva tispeċifika li f'ċerti Eh, kundizzjoni speċjali l-istati membri jkunu jistgħu jagħtu s-sem tagħhom u l-kundizzjonijiet tagħhom. Imma hemm ukoll ir-regoli għal skambju ta' informazzjoni dwar din dwar diretturi skwalifikati bekk ikun hemm ambjent iktar trasparenti għall kummerċ u kontra l-frodi. Fl-aħħar iktar informazzjoni mir-reġistri kummerċjali jkunu aċċessibbli b'xejn għall-imsieħba kollha interessat il-partit kollha interessati. U dan se jgħin biex jiġi biżjed fiduċja f'tranzazzjonijiet kummerċjali l-Kummissjoni allura tappoġġja bi sħiħ il-kompromess li wasalna lih mill-kolleġislaturi u tħares il-qudiem bil-vot għal-vot ta' għada. Grazzi. Mela, issa, fissam il-PPE, e, ix-surem il-radef għal-minuta u nofs. Grazzi, Presidenta. Sinjura Kummissarju, Sinjuri preżenti, nixtieq nifraħ lir rapporter fuq il-ftehim li wasalna liħ u l-verżjoni aħħarija tat-test. Id-direttiva se tibbenefika l-ewwel qabel kollox l-SMEs in-nuqqas ta' reġistrazzjoni online u in-nuqqas ta' regoli ta' dawn kien fisret spiża kbira għal dawk kollha li rridu joħolqu jniedu kumpanija jew rridu jaġġornawha il fuq. Issa regoli ġodda jiffaċilitaw jħaffu reġistrazzjoni ta' PLCs u dokumenti jistgħu jgħaddu għal reġistru eh, tal-kumpaniji b'mod permezz ta' l-internet u anke b'nefqa iktar baxxa dokumenti jiġu proċessati iktar malajr u dak li ju iżjed reġistrazzjoni online ma tfissir spiża ola l-uniku prinċipju. Anzi, il-prinċipju uniku huwa importanti hawnhekk. Kumpanija tpoġġi l-informazzjoni tagħha darba biss u dan ħajkun ta' benefiċċju kbir għal SMEs. Soluzzjonijiet diġitali fil-liġi soċjetali tmur kontra l-frodi, e, il-verifiki online u anka e, tħaffef ukoll possibilità intervisti personali informazzjoni dwar il-kumpaniji ħajkunu aċċessibbli b'xejn u din hija ta' benefiċċju kbir għaċ-ċittadini. Grazzi l-kellim li jmiss. Kummissarju rapporter bid-digitalizzazzjoni ta' liġi soċjetali, kumpanija ħajkun pożizzjoni li jitnedew b'mod digitali, dokumenti jiġu sottomessi digitalment fuq l-internet u l-kundizzjonijiet kollha jibqgħu eh, nazzjonali. Il-ftehim tal-grupp tiegħi ma kienx assigurat sa mill-bidu għaliex għax għall-SNDs huwa importanti li jkollna l-għodot f'posthom biex fġieħ is-sigurtà biex ma nħallux li jsir frodi pereżempju u ma rridux kumpaniji folot fl-Ewropa jew kumpaniji b'indirizz biss ġewwa l-Ewropa Allura għal din ir-raġuni nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Kummissarju u nixtieq nifraħ it-tim ta' negozjati ix-shadow rapporter is-sinjura Jutiland qed nitkellem fi simma minkejja d-digitalizzazzjoni sħiħa jkun possibbli li nies jiġu meħtieġa li jippreżentaw ruhom in persona għal raġunijiet ta' interessi pubbliċi u dan huwa ta' importanza partikolari għalina għaliex għax irridu nkunu żgur li ma tkunx biss għodda ta' reġistrazzjoni ta' dawn il-matchbox companies imma rridu ħtiġijiet tal-trasparenza fuq livell għoli biex bekk il sistema tkun tista' tkompli taħdem ħaġa l-oħra li rrid insemmi huwa li ħajdaħlu regoli fl-istati membri biex ikunu żguri li ma biex ma jkunx hemm frodi. Kumpanija jkun jistgħu jibbenefikaw minn diġitizzazzjoni mal ewropa m'għandix issir e, e, e, port għal min irid jabbuża s-sistema. Il wieħed irid ikun żgur li s-sistema matematiċi abbużata. Allura għal darbora nifirħilkom għal daxxol li irnexxina naslu għal jħsa l-aħħar ta' din leġiżlazzjoni. Grazzi. Il-kellim li jmissu għall onorevoli Pocket. Għandek il-kelma għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Presidenta, fil-Fjandri għanna SMEs illi verament huma sinsla tal-ekonomija hemmhekk. Anka l-benessri u għall-impjiegi għal ħafna u ħafna nies. U la fejt għandhom ikunu iktar faċli għalihom issa bid-digitalizzazzjoni, imma għandna bżonn nassiguraw ruħna li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u jkun possibbli li tniedi kumpanija f'kull pajjiż għanna bżon namlu reġistrazzjoni b'mod sempliċi kemm jista' jkun u digitalizzazzjoni hija parti importanti ta' dan. Il-fatt li inti tista' tiftaħ kumpanija online eh, qed toħloq forsi xert nies jgħidu li qed toħloq possibilità l frodi imma l-affarijiet mhumiex hekk. Imma modi oħra kif wieħed jista' jiggarantixxi s-sigurtà tal-ħolqien ta' kumpanija jista' jkollok identifikazzjoni forma elettronika jew kollok verifiki iktar tard. Il-ħolqien ta' kumpanija hija xi ħaġa li għandha ssir iktar sempliċi. U għandha tkun mhux xi ħaġa faċli u iktar irħisa l-kumpaniji imma tkun tista' biss tkun ta' vantaġġ għall-ekonomija li fiha l kumpanija tkun qed titnieda. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħti l-kelma lil sur eh, eh, Tatux biex nagħlqu d-dibattitu. Nistieden il-Sinjora Kummissarju biex titkellem terġa'. Grazzi Nixtieq nirringrazzjakom għal l-interventi tagħkom ovvjament fil istess ħin ninkoraġġikom biex tivvotaw favur dal-kompromess tal-proposta. Dil-biċċa leġiżlazzjoni bija qegħdin verament nistiednu u qegħdin indaħħlu l-kumpaniji Ewropew fis-seklu 21 u dan huwa pass fil- qoddim xi ħaġa taħtiġa kbira. Issa nistgħu nibdew nikkonċentraw l-isforzi tagħna biex nassiguraw li l-implementazzjoni tagħmel proċeduri online ikunu aċċessibbli fil-pratika kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Grazzi. Nagħti l-kelma lir-rapporter għall kelma tiegħu tal-aħħar u nifraħ lek għax-xogħol minn tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi wkoll il-Kummissarju kollega tal-klim tal-proċess leġislattiv. Xtaqt nsemmi li għalina l-Parlament għal-leġislatur hija xi ħaġa ovvja li l-maġġoranza tal-intraprizi Ewropej huma eh, persuni ġusti u aħna għandna din il-fama allura qed nipreponu eh, tali ħidma li se tħeffef l-affarijiet fir-realtà tagħna tal-lum u r-realtà tal-lum hija r-realtà diġitali il-kriminali b'forma l-antika ta', ta, ta, ta reġistrazzjoni kienu preżenti wkoll, allura forma digitali wkoll se jkunu hemm sfortunatament bluzu tal-internet. Għal darboħra nirringrazzja tassew lil daw kollha li daħlu l-input tagħhom fil-preparament ta' dan id-dokument finali u nappella wkoll għal kunsill sabiex l-istati membri ma jdumux eh, bl-implementazzjoni ta' dan ir-rapport rapport. Eh, L-intraprenditori Ewropej eh, eh, qed jistennew bil-ħerqa dan it-tip ta' faċilitizzazzjoni digitali u bla dubju ta' xejn m'għandix dubju illi se jkollhom id diġitalizzazzjoni mal kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi u bekk nagħlqu dibattitu u l-vot isir għada. Issa ximis fuq l-aġenda. Għanna il-rapport tas Sinjura Evelyn Regner konverzjonijiet merġers u diviżjonijiet transkonfinali. Mela, l-ewwel għandna rapporter lis sinjura Evelyn Regner għal erba' minuti. Mela, grazzi Sinjura Kummissarju, kollegi, Presidenta, dak li għandna hawnhekk u li wasalna li huwa punt importanti ħafna l-ambitu u l-kumplessità tal-direttiva nistgħu nqabbluh mad-direttiva tal-protezzjoni tad-dejta. Ħammes ġimgħatu nofs aħna ħadna 110 sigħat biex niġbru kollox flimkien u noħorġu b'test komuni. Allura grazzi lil dak kollha involuti, Kummissjoni, Sinjora Kummissarju, Shadow Rapporters, it-tim kollu, kif ukoll il-Kunsill għaliex le. Allura bekk ikollna ikollna leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li titkellem għall-ewwel darba fuq da suġġett qed nitkellem fuq konverzjonijiet mergers u diviżjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji, il-kumpaniji kollha għandhom id-dritt li jitrasferixxu u eh, jinħolqu fi f'pajjiż ieħor jiena unjonista l isfond tiegħi tajt il-kelliem għal pajjiżi għandhom id-dritt li jiċċaqalqu fl-Unjoni jew kumpanija għandhom dritt li jiċċaqalqu mal-Unjoni Ewropea ma jrid ikun hemm regolament, irid ikun hemm qafas li fih jiċċaqalqu da u allura aħna rridu nżommu f'moħħna il-każ il tal-Qorti tal-Ġustizzja li hija milli ta' possibbli għall letterbox companies Eh, biex jaħdmu, aħna rridu bilanċ, u jiena rrid bilanċ. Li stakeholders kollha li jinkludu l-impjegati irrid ikollhom protezzjoni ta' drittijiet tagħhom ukoll, allura aħna rridu denominatur komuni għandna bżonn protezzjoni aħjar tal-ħaddiema meta jċaqlu l-kumpaniji u dan huwa garantit hawnhekk fil leġiżlazzjoni anke kont klawzla kontra l-abbuż biex wieħed jevita ċirkonvenzjoni jew il-ħolqien ta' letterbox companies. Issa l-ħaddiem għandhom bżonn jiġu konsultati u infurmati meta l-impjigi tagħhom ħajċaqlu jew jinbidlu l-kondizzjoni tagħhom u jkun possibbli li jżommu drittijiet tal-forza tal-ħaddiema li jkollha kumpanija u dal drittijiet tal-konsultazzjoni huma garantiti u hemm ħames drittijiet ġodda li ddaħlu meta, meta kumpanija tiċċaqlaq għal pajjiż ieħor. Mhux iktar se jkollna e, ħaddiema li jsiru jafu li ċaqalqet il-kumpanija tagħhom tar twisq. Il-kumpaniji il-ħaddiema il kumpaniji il ħaddiema il ħaddiema jiġu mitluba u għandhom jikkommentaw fi żmien tajjeb u għal bl-ewwel darba jkollhom id-dritt għal tweġiba e, e, tajba u ankrata sew fil-verità mill-impjegaturi tagħhom anka hemm involuzzjoni ta' l-involviment tal-kunsilli tal-ħaddiema u riżorsi ħajkunu aċċessibbli għal daw il-kunsilli biex janużu mid-drittijiet tagħhom determinazzjoni, kodeterminazzjoni tejbet f'operazzjonijiet kollha transkonfinali. Hemm eh, ordni ta' protezzjoni ta' erba' snin u erba' minn ħamsa ta' threshold għal eh, kodeterminazzjoni u rajna wkoll il-revelazzjoniet ta' Lux Leaks, etc. etc. ja niftakru xġara u xġara l-ħaddiema, li postjar ta' ħaddiema e, u letterbox companies u <coughs> allura kumpaniji għandhom jibbenefika u jgawdu minn daw il kundizzjonijiet u jiena kuntent ta' ħafna li ġabilna klawsola, ġibn daħħalna klawsola eh, ta' kontra l-abbuż. Allura hekk hemm xi dubji li hemm xi riskju ta' abbuż iridu jwettqu verifika, verifiki verifiki li ma jkunx hemm xi evitar ta' taxxi kunem li ma jkunx hemm kriminalità eċetera u jistgħu jingħataw awtorizzazzjoni għall operazzjoni transkonfinali biss jekk kollox kien konformi ma' liġi ta' taxxa u liġijiet oħra. Mela qatt ma jkun possibbli għal kumpaniji li jiċċaqalqu minn pajjiż sal ieħor għal raġunijiet ħżiena u r-regolamenti issa għandhom is-snien u jekk xi irregolaritajiet jidhru l-esperti jagħmluha possibbli għall awtoritajiet li jimponu pieni ta' deterrent. M'għandux ikun hemm iżjed letterbox companies dan huwa pakkett komprensiv u nixtieq nirringrazzja lix shadows kollha il-Louis de Grande, Pascal Durand, u oħrajn li ħadmu għatih biex il-kol kemm aħna nassiguraw li konna pakket komprensiv tajb lesta deċiżjoni. Grazzi ħafna fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Rova, onervoli membri. Ħanibda d-diskors b'daqxej sentiment, għax aktarx dan huwa l-aħħar diskors tiegħi dal mandat F'dal aħħar ħames snin għamilt ħafna diskorsi u ħdimt fuq ħafna suġġetti anka kif kif is-sur Pascal de Grandes ħdimt magħhom ħafna u oħrajn fuq dan bis-sinerġija tanti importanti fil-mod politika kif aħna naħdmu flimkien. Sinerġija ta' sens komun u sinerġija ta' fejm komuni dwar x'inhu meħtieġ li jsir u anke dal-pakket li għandna quddiemna li huwa kumpless ħafna u skont dak li smajt minn ħafna nies ħafna minnhom ma kinux jemnu li aħna konna ħanwasslu l vapur fil-port imma nnexxielna. U f'dan l-inwaqt aħna qegħdin fit-tmiem ta' mod diffiċli ma nemmen ta' suċċess Is-suq uniku Ewropew joffri ħafna opportunitajiet għal kumpaniji biex jiċċaqalqu biex jikbru. Imma l-kumpaniji ma jistgħux jagħmlu użu ta' daw ir-regolamenti fil-prattika. Allura l-Kummissjoni wieġbet għal talba li ilha ħafna minn organizzazzjoni trade unions u l-Parlament stess f'dan is-settur u ovvjament jiena rrid nirringrazzja minn qalbi is-Sinjora Vekner, ir rapporter u l-presidenzi rispettivi għall approċċ eh, kostruttiv tagħhom għax-xogħol fuq dan ir-rapport fuq il proposta jiena kuntenta ħafna li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill sabu kompromess prattiku u tajjeb li huwa li konsiderevolment tajjeb is-sitwazzjoni kemm għall kumpaniji u għall-impjegati tagħhom id-direttiva sa tagħmlu possibbli għall kumpaniji biex jiċċaqalqu u jorganizzaw ruhom fis-suq uniku Ewropew waqt li jagħtu salvagwardji neċessarji għal ħaddiema u l-persuni kollha interessati f'dan il-kuntest, il-Kummissjoni kuntenta u tilqa l karattru mandatorju tal-miżuri ta' kontra l-abbuż li huma kwistjoni importanti u taħraq għall parlament u ħafna imsieħba interessati. Il-Kummissjoni kuntenta wkoll u tilqa' id-dispożizzjonijiet li ftemna fuqhom fuq id-drittijiet tal-ħaddiema li jinkludu ħafna kwistjonijiet li ġew mill-pożizzjoni tal-Parlament. It-threshold ta' erba' minn ħamsa biex jitniedew in-negozjati fi tlet operazzjoni transkonfinali il-natura mandatorja tan-negozjati u biex isibu eh, soluzzjoni jekk ikun hemm problemi qed jatuna pakkett eh, komprensiv ta' salvagwardja mhux hekk biss imma l-artiklu fuq informazzjoni, konsultazzjoni jisħaq u jispeċifika id-drittijiet tal-impjegati biex ikollhom e, is-sej tagħhom fuq kooperazzjoni u ċaqliet transkonfinali. E, niftakru il-pożizzjoni diverġenti meta bdew in-negozjati u allura l-Kummissjoni tixtieq tifra il-kolleġislaturi għas-soluzzjoni li nstabu. E, Il-kompromess għandu bilanċ tajjeb irrappreżenta pass kbir il il-quddiem, kbir il qudiem għas-sitwazzjoni li għandna bħalissa jagħti regoli ġusti u b'saħħithom għall operazzjoni transkonfinali waqt li ma jemix il-proċedura wisq komplikata fil-prattika. U allura il-Kummissjoni tista' bisħiħ tilqa dan il-kompromess u tħares il-qudiem għal vot ta' għada. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju, nixtieq issa nagħti l-kelma lir-rappreżentant tal-Kumitat ta' Affarijiet Monetarji tal-Parlament. Għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna bħala relatur ta' dan il kumitat jiena il-punt ta' tluq tiegħi kien dan hija ħaġa pożittiva u importanti noħolqu regoli siguri illi jagħtu dixxilpina il- dan iċċaqliq li fissu waħdini Ewropew. Ħaġa serja din, imma wieħed jiggarantixxi wkoll is-sigurezza biex nippruvaw nevitaw problemi ta' evitar ta' taxxa u wieħed jevita in ta' rispett lejn id-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll id-drittijiet ta' li wieħed ħallas it fil- fil-pajjiżi propji fejn suppost jitħallsu. Nirringrazzja lix shadows ukoll, nirringrazzja l-Kunsil tal-Ministri wkoll. Dan il-ftehim miexi fit-triq tajba dawn ir-regoli fil-parti kbira tagħhom jagħmlu possibbli għal kumpaniji biex jispustaw ruhom fih dan is-suq uniku Ewropew u jagħti wkoll protezzjoni l ħaddiema l-azzjonisti, trade unions u daw kollha li jagħtu l garanzija il-ftehim li għandna li jipprevedi eh, fużjonijiet huwa meħtieġ huma meħtieġa dawn ir-regoli li jipprevedu protezzjoni biżżejjed kontra abbuż u frodi. Anke biex inkomplu nsaħħu nibnu fiduċja tal-konsumatur. il ġlieda lejn Eh, għan eh, eh, dan il-rapport u koll dil-proposta u koll tmur kontra l-abbużi ta' frodi, eccetera. Grazzi ħafna. Issa jmiss. l-Onorevol Pasqual għal PPE. Grazzi, kollegi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja nirringrazzja il-Kunsell għax-xogħol wis li għamel għax xi kultant ma naqblux imma wasalna l-kompromess lan prinċipali huwa biex nagħmlu aktar faċli għall kumpaniji, SMEs ukoll biex jeżerċitaw il-libertà ta' stabiliment sistema ta' ħidma mingħajr ma nfixklu e, mingħajr ma mmorru kontra id dritti tal-ħaddiema. Għandna bżonn inkludu wkoll is-salvagwardji neċessarji għall protezzjoni tal-ħid tal Da juri li aħna għandna bżonn nagħtu tweġiba għall każistika tal-qorti tal-Ewropea Jekk inħarsu lejn l-artiklu 49 ta' TFU rajna eh, parti importanti li kollha għandhom id-dritt anka jekk il-kumpanija fil-fatt edha twettaq eh, eh, attività att att att industrijali fil-pajjiż li tkun sejra fih. Hemm klawsola kif qed kulħadd qal diġà sissa ta' kontra il-frodi. Wieħed la jsigura li ma jkunx hemm frodi meta kumpanija tiċċaqla minn pajjiż għal ieħor għal din ir-raġuni illi jiena sħatt bħala korrapporter biex kumpanija tiġġustifika ċ-ċaqliqa tagħha. Pereżempju, għandna ħafna stejjer ta' kumpaniji li ġibdu fuq lejhom ħafna flejjes mill-istat u mbagħad telqu dak il-veru stat. L-ħaġa li mhix tajba, mhix ġusta. Jiġifieri naraw ma jkunx hemm frodi. U jridu hemm sistema eżawrenti ta' verifiki li jipproteġu s-suq uniku Ewropew. L-eżitu ta' kollu huwa pożittiv. Il-libertà ta' stabilimenti hija xi ħaġa li aħna nipproteġu rridu aħna industrija mingħajr frontieri. Grazzi ħafna. Kiitos eh, edustaja De Grandes Pasqual. Ja sitten Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Di Grande. l snd l-Onorevoli Detjen għal minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Signori Komissarju Waqt il-votazzjoni ta' għada se nkunu qed nindirizzaw sitwazzjoni fejn